jixtiequ illi jaħtru lil Stelios glu fil-Kumitat ta' l-Iżvilupp u s-Sur Kostas Hrisogonos fil-Kumitat tal-Affarijiet Kostituttivi. Jekk m'għandkomx oġġezzjonijiet nikkonfermaw dawn il-ħatriet, Sinjuri, nixtieq